Il-grupp tal-GUE talab illi s-sur jura Rina Ronja Kari tiġi maħtura l-Kumitat tal-Kontroll Budgetarju u l-Kumitat Afet, dan il-Kumitat AFKOL, Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali. Memx oġġezzjonijiet, menem mela anke talba tal-ewwel qari tal-Kunsill u l-pożizzjoni tal-Kummissjoni